No problem. Good afternoon, everyone. We start. Iwa nafsna tajab sinjuri, unista nerġaw nibdew bil-komitat tagħna kull ma baqalna punt wieħed fuq l-aġenda l programm sabiex nappoġġaw attivitajiet speċifiċi fil-qasam tal Rapport tal auditjar finanzjarju periodu 2014-2020 dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. U ngħaddi l-kelma issa lir rapporter il-kollega tiegħi Sur Stolojani Kjoġbok. I will start uh... Malajna ħanibda l-ewwel billi Nidu kon daqxiexin il-kontenut tal-program. Il-Kommissjoni proponiet program ta' 58 miljon euro għal tlet organizzazzjonijiet mhux privati. L-standards il-Fondazzjoni tal-Standards Finanzjari tal-Rapportar Finanzjari Internazzjonali 32 miljon euro. Il-Public Interest Oversight Board 2.3 miljoni u il-Financial Reporting Advisory Group 23.5 miljoni. L-ewwel organizzazzjoni trid tqis mill-lat tal-interess pubbliku il-progress tal-standards tar rapportar internazzjonali u l-standards internazzjonali għal-awdituri dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet mbagħad ukoll ħajkunu qegħdin jġibu l-fondi għax xogħol għal permit tal-standard setters imbagħad l-International Reporting Advisory Group għandu żewġ twoli. L-għant li jagħti lill-Kummissjoni l-opinjonijiet tiegħu dwar jekk standards ta' l-accounting jew inkella interpretazzjoni relatata għandix tiġi eh, aċċettati u jiex konformi ma' liġi komunitarja u biex ukoll jipprovdi input tekniku upstream illi jkollu x'jaqsam mala bosta l-standards tal-accounting u dan huwa rwol proattiv illi jista' jkollha din l-organizzazzjoni. Issa l-Unjoni għalfejn għandha tikkofinanzja dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet. Is-swieq ta' kapital globali jeħtieġu jiġu armonizzati regoli ta' rapport tal-WDTR fuq livell globali u għalhekk dan importanti wkoll. Għansu integrat ta' servizzi finanzjarji fl-Unjoni. Grupp 20 talab li jkun hemm standards globali ta' u konverġenza globali tal- Eh, rapportar. Il-kriżi ta' suq finanzjarji tpoġġi din il-kwistjoni ta' standards ta' rapportar u l-awditjar bħala priorità fl-aġenda politika u l-Ewropa ħajkollha bżonn illi jkollha vuċi ikbar fil-proċess ta' il-waqfin ta' dawn l-standards. International Financial Reporting Adopting Standards jiddu jkunu żviluppati skont proċess ta' rapportar u għawditjar illi jkun akkontabli. Kem dawk illi għamlu l-standards kif ukoll organizzazzjonijiet illi jirrappreżentaw l-interessi tal-Ewropa li ikunu indipendenti u jkollhom kapaċità ta' fin espert biżżejjed sabiex joħorġu bi standards ta' kwalità għolja u jkunu kapaċi jagħtu pariri wkoll ikollhom bażi finanzjarja soda sabiex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom fl-interess pubbliku fuq tul ta' żmien. l allokazzjonijiet taħt l-ewwel programma perjodu 2009-2013 Mela l-iktar wieħed importanti huwa dak li nimplementaw riforma governamentali fuq livell ta' dawn l-organizzazzjonijiet sabiex nippromovu il-fiduċja fost l-azzjonisti fil kwalità tal-standards u li dawna jiġu żviluppati b'mod li jkun jindirizza l-interess pubbliku indipendentement minn interessi maħbija. Id-dokument tal-Kommissjoni ex-ante, evalwazzjoni ex-ante sabiex ikun hemm programm Ewropew għal appoġġ ta' attivitajiet ta' rapportar u auditorjar finanzjarji Samu f'maħom il-reformi governamentali, il-punti li għadin iġu diskussi sal-ewel net. Il-proċess ta' endorsement. Investituri long term tarbu li ta' mill investigazzjoni indipendenti tal-effettività ta' dawn l-standards ta' Eh, kontijiet u l-endorsement process u l-allinjament bejn l-IFRS u r-rekwiżiti legali tal-Unjoni Ewropea u ma jgħidu li jememx bizzejiet konsistenza bejn il-rekwizit ta' accounting prudenti taħt liġi Ewropea u kunċett ta' newtralità taħt l-IFRS. Il-kontit prudenti huma meħtieġa sabiex ma jkunx hemm rikonoxximent ta' profitti mhux imbagħad għaw sabiex jingħataw informazzjoni anke sabiex il-management jista' jkun jinżamm akkontabbli. Dan il-proċess ta' endorsement li tħaddem mill-advisory group u il-Komitat Regolatorju ta' Kontijiet ma ħadimx. L-opinjoni ta' komissjoni dwar li għaj affarġi u l-IASD u għadan li ġej. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-istruttura ta' monitoraċċa ċertaw li l-interessi pubbliċi ġu rappreżentati fuq livell tal ifrag u l-ISD. Jiena kellu wkoll diskussjoni fuq rap ma' rappreżentant tal board tal finanzjament tal-fondazzjoni tal-finanzjament internazzjonali u għandhom opinjoni differenti meta qablu mal-informazzjoni li irċivejna aħna minn dan il-grupp ta' investituri, dan it-tip ta' tibdil li il-prudenza toħdi la posta minn flok il-konċett ta' neutralità hija biss qafas konċettwali u mhuwiex proċess vinkolanti huwa proċess li għadu għaddej. U għalhekk din hija kwistjoni li qed tiġi diskussa issa. Kemm tista' tinfluenza għalhekk l-Unjoni Ewropea l-istandards internazzjonali? L-ISB illi hija dik li twaqqaf l-standards dejjem saret iżjed internazzjonali u ovvjament hemm dan it-tip ta' diskussjoni għaddejja. Dwar kemm l-Unjoni Ewropea tista' tassew tinfluwenza dan il-proċess tal-standards. Skont dan il-kunċett li għanna aħna. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-evalwazzjoni ta' regolament tal-IS. Aħna ma' diskussjoni li kellna ma' kommissjoni ta' dawn ir-regolamenti ħadibda minnaw ftit xhur U r-riżultati mbagħad ħankunu nafuhom is-sena d-dieħla, ġifieri aħna ma nistgħux nieħdu konsiderazzjoni bħalissa x'ħajkunu l-konsekwenzi għal dan il-programm li joħroġ minn din l-evalwazzjoni. Hemm ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu direttament mal proposta tar-regolament, pereżempju dispożizzjonijiet finanzjarji l-envelop finanzjarju huwa ta' 850 miljon euro. U dan, dis somma ħatinżam. F'riserva sakemm issir kompatibbli mal l-MFF 2014-2020 ma nafux eżattament kif ħajkun dan l-MFF eżattament wara li jispiċċaw il-negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill. L-implementazzjoni tal-programm artiklu 7 tal-proposta tal-regolament Nejdu li aħna rridu li il-programm ta' ħid manwali adottat mill kummissjoni kun ibbażat ukoll fuq l-analiżi tal-programm ta' ħidma ta' qabel. dwar l-evalwazzjoni kummissjoni fir tipproponi li rapport isir mhux aktar tard minn sitt xhur qabel ma jintam il-programmi ġifir l-2014. Aħna naħsbu illi mhux aktar tard mill-2014 il-Kummissjoni għandha sottometti lill parlament Ewropew u l-Kunsill rapport dwar il-bidliet meħtieġa fil-programm riżultat ta' l-evalwazzjoni tal-IAS. Għanna niproponu koll li sal-axħar ta' novembru 2013 nieħdu konsiderazzjoni u koll. Din l-informazzjoni li rċivejna mill kummissjoni Ewropea ċe li komissarju Barnier ħatar li l-Filip Manstadt bħala il-konsulent ewlieni sabiex jipromovi dawn l-standards ta' kwalità għolja u jidher li dana il-konsulent speċjali għandu l-obbligu li rappresent li jippreżenta rakkomandazzjonijiet finali ta' kif jista' jtajjeb dan il-proċess lil kummissarju Barnier u il-Ministri Finanzjarji fl-Ekofin tal-Novembru 2013. Ovvjament aħna nipretendu li kummissjoni wkoll tgħaddi rapport lill parlament Ewropew u lill kunsill dwar xridu nagħmlu sabiex dan il-programm nużaw ħalli nilħu l-miri li uħarġu minn dawn il-rakkomandazzjonijiet. Aħna wkoll il-Kommissjoni nitolbu għali tressa u koll rapport fin-nofs it-terminu ta' dan il-programm. Grazzi ħafna. U issa nisma l-kollegi tiegħi u nixtieq ukoll però nisħaq dwar xi ħaġa waħda. Jina rajt ħafna dwar dawn id-dibattiti li qed isiru u aħna proposta regolament li huwa programm għal kofinanzjament ta' tlet organizzazzjonijiet li huma non-profit u dawn ovvjament huma diskussjonijiet u dibattiti importanti. mil banda l-oħra però. Aħna rridu naraw daqsxejn. Jekk nistgħu x'tassew b'dan il-programm nilħqu dak li aħna nqisu huwa l mira tagħna. kif nifhimha jiena ma kienx mhux daqshekk faċli li wieħed jifret il-kwistjonijiet dawk akademiċi mingħajr pożizzjoni ċara la minn naħaw laqqas minn oħra. U dan ir-regolament illi huwa dwar il-kofinanzjament, grazzi. Grazzi ħafna Theodor fissem is-soċjalisti u d-demokratiċi issa is-sur il-ħafif. En eh, ik zou te rapporteur Grazie tassew, su president, l għennet nixtieq nibda billi nirringrazzja li rapporter għal l-introduzzjoni estensiva ta' tijaw u għalek naħseb li aħna nistaw nkunu naħdmu fl-imkien tajjeb fuq dan is-suġġett. Hawnhekk għandna tliet organizzazzjonijiet, organizzazzjonijiet li qed jaqdu rwol importanti ħafna fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea, anki fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea u anki fuq il-ver globali. U allura din hija kwistjoni li jkun hemm estensjoni ta' programm ta' kofinanzjament li GSTs. Għalhekk ħaġa naturali li l-Kummissjoni f'dan il-każ għandha tipprova tappoġġa x-xogħol ta' dawn l-organizzazzjonijiet għaliex ovvjament aħna nixtiequ li jkollna wkoll il-possibilità li ninfluwenzaw ukoll anki li nresqu l-opinjonijiet tagħna Barra minn hekk nħoss li l-finanzjament huwa neċessarju anki għal ġid komuni, il-ġid ġenerali, għaliex inkella partijiet oħra li jixtiequ jihdu eh, jieħdu sem partijiet privati jkunu konxi ta' dawn l-standards daw il-livelli li jeżistu. Għannerdu nadmu biex provaw nilħu l-aħjar riżultat. Għalhekk issa nixtieq nagħmel xi ftit kummenti xorta waħda. Fil-Parlament Ewropew hemm numru ta' kwistjonijiet li aħna nistgħu niddiskutu dwarhom hemm punti li aħna nixtiequ fil-fatt niġu l-attenzjoni dwarhom lill-Kummissjoni. Nixtiequ nikkontribwixxu għal finanzjament ta' dawn l-organizzazzjoni u f'dak il-każ irridu nkunu nafu din x'qegħdin jagħmlu min huma dawn l-organizzazzjonijiet, x'inhu xogħolhom, x'jistgħu jagħmlu aħjar, x'sar sal-lum il-kriżi li aħna ninsabu fija edha turi kemm importanti u issem ta' li kunem eh, rapportaċ il-lingwa kemm importanti, il-lingwa li tiġi użata anki f'dawn ir-rapporti finanzjari, il-lingwa titkun ċara, timftija minn kulħadd. U l-kwistjoni li aħna rridu nsaqsu lilna nfusna hi jekk il-regoli ta' kontabilità li għedin jinħol u qed jiġu mfassla rridu naraw li jekk dawn humiex wisq komplessi. U għalhekk neċessarju li irridu e, naraw jekk hux neċessarju li nkopru 4000 paġna biex nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni finanzjarja. E, dan it-tip ta' rapport joħloq ħafna mistoqsijiet, anki dubi forsi. wieħed irid juri li jkun hemm trasparenza u wieħed irid jifhem x'qed jingħad. L-IFRS mister tiġi biss ta' mill-Kummissjoni ma anke minn negozjati infushom. U m'għandhom arfin tal-suġġett u anki arfin partikolari, hemm l-expertise involuti wkoll u jrid ikollna garanziji li Eh, l-indipendenza tinżamm. U għalhekk importanti ħafna li jkollna stampa siħa ta' dan kollu. Rridu nħarsu li affarijiet oħra wkoll. Issa fuq il-kontibilità pubblika. Hemmhekk hemm entità speċjali anki anki għas-settur privat u għal dak pubbliku. Issa rigward is-settur pubbliku, Rridu naraw jekk il-prinċipi għal kontabilità privata għandhom x'ikol ikunu l-istess, rridu nħarsu li dan kollu breqqa, hemm num ta' kwistjoni importanti li aħna rridu nżommu għajnejna fuqhom, u nkunu konxi dwarhom. Però l-iktar ħaġa importanti li dawn l-organizzazzjoni għandhom jaħdmu ħarir. Għanna aħna għanna il-responsabilità li nappoġġaw, però rridu naraw li dawn l-organizzazzjoni qed jaħdmu tajjeb u rridu nkunu wkoll ċerti li jkun hemm trasparenza u anki nindirizzaw kwistjonijiet li jistgħu waslu għal konflitt ta' interess. Grazzi ta' sew sur għal-ħadwari, issa nagħti il-kelma l-sur Clint fis liberali. Iva, grazzi ta' sew, jiena nixtieq nirrepeti dwar dak li qal il-kellim rigward il-proċedura. il proċedura Iva huwa ferm importanti li aħna ikollna standards ta' kontabilità ugwali għal ħidma tajba tas suq intern u l-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox hija l-ewwel ġurisdizzjoni li fl-2005 introduċiet ċentri ta' rapportaċ finanzjarju. Sa dan it-tant l-IASB din l-entità anglo-amerikana kella xtaqsam ukoll l-affarijiet però tbidlu ftit, l-influenza Amerikana tnaqset xi daqsxejn u l-influenza mir-Northern Union żdiedet. Però is-sitwazzjoni mhix daqshekk bilanċjata suppost kif għandha suppost tkun. Għalhekk l-Istati Uniti xorta waħda għadhom mhumiex lesti ħejja biżed biex jaqblu l-applikazzjoni tal-regoli tal-IFRS u ma xorta waħda jridu l-US Gap u jina fili fil-parlament mill-2004 u nirriftakar l-Alexander Xab li kien id-direttur ġenerali dak iż-żmien u niftakru jgħidli li kull ma kien fadal ftit ftit xhur ġifri mill-2004 sal-2005 bet aħna ħloqna l-istandards tagħna. Però seba' snin wara xorta waħda din kienet biss illużjoni u forsi ħatibqa' illużjoni għalina. U għalhekk aħna rridu insaħħu l-pożizzjoni tagħna fl-ISB u anki nassikuraw li il ġurisdizzjoniet li jeżistu dawk li introduċew kollha jaffares jappoġġaw din l-idea. Aħna għandna inħallu rridu naraw li la jaffares tkun standard internazzjonali. u anki nagħmluhom eh, standards Ewropew, pero iċ-Ċina, il-Messiku, il-Ġappun. il messiku il messiku il ġappun l-Indja dawn edin fil-proċess li introduċu dawn l-standards l-IFRS u ma wkoll ikollu żgur ser ikollhom ċaġa xjajdu, jgħidu allura l-approċċ li qed jiġi proposta hawnhekk huwa tajjeb irridu nimpenjaw ruħna anki finanzjarjament kif għal kellim aħna maħniex l-uniċi eh, entitajiet li nixtiequ ndaħlu dawn l-standards, però da mhux qed jinstema' bil-qawwa kif suppost dawn ir-rapporti. Irridu naraw ukoll kif qed jaħdmu dawn l-organizzazzjonijiet kemm ħajkun kbir is-sem tagħna matul dawn l-aħħar seba' snin l-affarijiet nbidlu. Allura aħna rridu naraw jekk qed niksbu influenza finanzjarja f'dan il-każ. Ovvjament dan kollu eh, ġi żviluppat matul iż-żmien hemm ukoll l-element storiku f'dan kollu. Però aħna sorpriżi kemm organizzazzjonijiet qegħdin nistaqsu dawn l-istess mistoqsijiet anki kemm fondazzjonijiet individwali u organizzazzjonijiet jeżistu Ovvjament, meta naraw l-ammont ta' dawn l-entitajiet, ovvjament, verament irridu naqraw l-affarijiet kemm il-darba sabiex nifmu eżattament xem. Irridu kol naraw kif aħna nistgħu norganizzaw dan kollu kieku jkollna nerġgħu nibdew mill nett illum il-ġurnata u fil-fatt forsi anki nkunu nistgħu noqogħdu b'mod tajjeb anki b'nofs l-organizzazzjonijiet li għandna Ovvjament daw l-affarijiet żviluppaw mħabba l-istorja u kol affarijiet mhux se jbidlu minnu malada lanqas, però hija xi ħaġa li tajb li nirriflettu fuqha. Punt deċisiva li jew li r-rwol futur ta' EFRAK u tal-PIOB il-pedamenti tal-IFRS huma ċari biżejjed u anki tal-ISB, pero tal efrak Ġifiri l-entità ta' konsulenza għal kummissjoni dan għandu dan dan dan l-status għandu jibqa tal ekwali pero meta niġu għal PIOB, ma nafx kif l-affarijiet għandhom jimxu l-qoddim, irridu kol ninutaw li meta niġu għal id-direttiva dwar l-auditing li ser tiġi adottata f'Lulju, din diġa ġiġi adottata fuħut mill-Kumitati tal-Parlament, din edha tindirizza il-kwistjoni kif aħna għanna organizzaw supervizjoni tal-awdituri. U forsi anki nistaw naraw kif nistaw nifinanzjaw il-VIOB. Lezma u kol ser ikolla rol xtaqdi fil-futur u dan tista' titneħħi l-attenzjoni fuq il-PIOB, rridu naraw jekk kif ħajkunu, kif ħajżvolġu l-affarijiet. Però tajb li kolna eh, standards uniformi eh, għal kontabilità fl-Ewropa aħna tnamlu l-aħjar li nistgħu sabiex niksbu dan il-għan. Però ovvjament aħna sissat nix dan din situazzjoni. Per eżempju, l-evalwazzjoni tal-bonds, l-state bonds, l state bonds Per eżempju, fi tliet pajjiżi differenti, e, din l-state bonds kellhom riżultati differenti. Kien hemm pajjiż li kell ġi offert valur nominali ta' 22% fin-naħa l-oħra mbagħad kien hemm iċ-ċifra ta' 55% fl-istess waqt. L-istess bond, l-istess titlu, kienet jiġi evalwat fl-istess żmien mill-istess awditur u awditur f'pajjiż kienet jgħid eh, jgħid 100, ieħor qed jgħid 20, fil-waqt li oħrajn qed ipoġġu ċifra ta' 55%. Eġi l-valur qed ivari minn pajjiż għal oħra l-istess ħaġa. U dan juri kemm fil-fatt hija ħaġa importanti li l-assoċjazzjoni tal-awdituri tkun involuta f'dan il-qasam. Il-punt li il-rapporter għame referenza li hu kol huwa il-punt dwar il-rapport li ħareġ 12 xar ilu. U allura aħna rridu nkunu ċerti li dan isseħ. Aħna għanna trattat ta' Lisbona u kol għanna regoli differ differenti, dif regoli ġodda. U għanna naddottaw il-proċeduri skont it-trattat ta' Lisbona. Għanna nimxu issa skont dak li għanna ġditu, u mux dak li għanna għadim. Issa nati l-kelma l-onorevoli Gigol. Grazzi tassew, sur President. Nishtiq nikkummenta kemm xejn, l-ewwel nirringrazzjakom tal-input għaliex jiena naħseb li il-punti prinċipali ġew indirizzati mir rapporter manki mill-kollegi. L-ewwel qabel kollox jiena nħoss li dan ir-rapport huwa tant interessanti għaliex ukoll jagħtina l-opportunità biex niddiskutu mill-ġdid kif qal l-Onorevoli Wolf għax dan mhux dibattitu ġdid Irridu naraw kif l-Ewropa tirrelata għall istituzzjoni globali li huma dawk li faslu l-livelli. allura jidher ċar li hawnhekk għandna interess, iva għandna interess li jkollna standards eh, tajbin għal kulħadd. Hawnhekk għandna interess li wkoll li l-ħarsu niparagunaw l-standards li jeżistu. Naqbel ma' Wolf u anki ma' kollegi oħra li qalu li bażikament hemm valur, valur fih innifsu anzi. Anki jekk l-istrutturi ta' sikwit ġejjin mill-istorja u memx konsistenza ta' kif aħna nibnu l-istituzzjonijiet globali għal standards globali u għalhekk aħna interessati li niżviluppawhom dawn il-livelli. Jeżistu ħafna reġims differenti, per eżempju dawn ikunu bbażati fuq dak li tajt il ġinus maquda, un bat għanna u il komitat ta' Basel, un bat fuq struttura oħra għanna u kol la Josko li għandu storja oħra. Għanna u kol la JSB li maħħġib sistem oħra u kif ukoll istituzzjoni oħra li semmejna. Aħna mhux se ikun nistgħu nibdlu dan kollu minn eh, lejla l nar u mhux se nkunu nistgħu napplikaw eh, struttura globali waħda jew regoli uħu ta' regoli li jistaw jgħinu biex aħna nkejlu l-istituzzjonijiet tagħna, l-istituzzjonijiet tagħna huma ċari ħafna fil-prinċipji, jiġifieri l-accountability, trasparenza, responsabilità, eċetera, eċetera. Ġifri l-idejat fundamentali, bażiċi ta' kif wieħed għandu jimxi. Aħna però dan ma jeżistix fuq livell globali, x'aħna m'għandniex stat globali, u allura aħna mhux ser nkunu nistgħu nivvintaw jew inkella mill-bidu net nibdew b'stat eh, globali għax ma jeżistix, però fit-teorija lan tagħna għandu jkun li nimxu f'din id-direzzjoni sabiex bekk l-Ewropej jikkontribwixxu għall iżvilupp ta' istituzzjonijiet li qegħdin iżommu jilħuqu dawn l-standards. U anki li sa ċertu punt ikunu parti minn drittijiet fundamentali hekk kif insibuhom kodifikati fuq il livell globali. Issa, nixtieq nikkonċentra ftit fuq fuq l-IASB. Issa jekk aħna nħarsu dan l-aspett. L-IASB qed joħlo eh, prodotti globali tajbin u għalhekk din mhix ħaġa privata għaliex il-standards ta' kontabilità jinvolvu wkoll regoli globali. Aħna kellna żjara għamilna żjara fl-IASB f'Diċembru u ma umorna mal-onorevli Oli Schmidt u anki segretarjat ipparteċipa kienet zjara ferm interessanti ħana ġejna mill-uwa mod onorevoli ħafna prof fl-istess waqt esperjenza li jina qatt ser ninsa u dan għaliex. Aħna iltqajna mal-bord globali tal-IASB e u emmek kena skambju ta' opinjonijiet verament tajba ħafna u rejna ħafna rispett u indunajt li kienem ħafna konfidenza f'dan il-bord, anki kif kienet qed taħdem din istituzzjoni u fil-fatt kont ferm interessat fil-mod kif il-membri differenti li jirrappreżentaw din l-entità jew jirrappreżentaw il-pajjiżi tagħhom għalkemm ma kienu xedin jirrappreżentaw l-istati però kien hemm bilan ġeografiku fil-bord, dan kien jider ċar. U aħna bħala Ewropea saqsu li nanfusna. Lil min huwa responsabli, min jirrappreżenta l-reġjuni Ewropej? Ovvjament, mhux qed nistenna li rappreżentanti Ċiniżi jiġu eletti mod demokratiku. Jiġu eletti ma nistawx nistennew li dawn jiġu eletti b'mod demokratiku, però wieħed irid jistaqsi għalfejn ir-rappreżentanti li mbagħad ikun fil-board eh, għal Ġermanja ġej mid-Deutsche Bank. Mhux għax jiena naħseb li xi ħadd minn ġej mid-Deutsche Bank ma jkunx adegwat, però jnemmen li fuq livell Ewropew għandu jkun hemm pajjiż Ewropew, Ewropew li jkun Eh, li l-Ewropej jiġu rappreżentati permezz ta' demokrazija, b'elezzjoni. Ħaġa li interessatni ħafna u l-mod kif huma jmexxu id-diskussjonijiet tagħhom jidher li il-livelli ta' trasparenza kienu vera raġonevoli, ġifiri jekk wieħed jipproponi livell wieħed eh, jipoġġa fuq sit elettroniku tagħhom kulħadd ikollu ċans jikkummenta kollox ikun trasparenti u fl-aħħar ikun hemm deċiżjoni ta' l-istituzzjoni rispettivi. Però dak li oġobni wkoll u l-fatt li bħala element ta' trasparenza kulħadd jiġi trattat mod ugwali. Jiġifieri jekk accountant x'imkien, pereżempju fil-Gżer Cook, huwa jkollu l-istess input u rilevanza bħalli kieku il-Parlament Ewropew jieħu deċiżjoni u dan din l-opinjoni tiġi stmata fuq l-istess mod, l-istess level. Forsi intom tiftakru kienem rapporti għal kull pajis u għasist sirċevejna risposta għal tlet snin u meta s surħok wasal fostna Huwa għan li l-ex-president laqas bistakas din it-tip ta' opinjoni. Iġfri, u għet jara kif u għet jiġi trattat. Mela, it-trasparenza fuq il-budget u koll l-Europa tħallas ħafna u bħalissa ħna qed niġu mitluba biex nerġgħu nħallsu mill-ġdid. Jien naħseb li kwistjoni importanti u li il-kollega Wolf Klins saqsa. Kemm qed jitħallas minn ħaddieħor u hemm proporzjon il-flus li qed jinħareġ huwa proporzjonat mal-influenza li aħna qed nirċievu dak li jiena tal limtu ukoll għadin iżjarja li l-aktar kumpaniji kbar ta' kontabilità jħallsu ħafna għal budget u jiena ma nafx min ħallas xiex u nixtieq ikolli informazzjoni dwar dan u nixtieq ukoll inkun naf kemm huma qed jirċievu influenza għal flus li qed iħallsu. Fl-aħħar net jiena nħoss li aħna għandna nħarsu b'mod pożittiv lejn dawn l-istituzzjonijiet fil-prinċipju għax ovvjament aħna nixtiequ li jkollna istituzzjonijiet globali, però rridu instaqsu bħala Ewropej il-mistoqsijiet tagħna skont il-valuri tagħna ġifieri li jkun hemm eh, demokrazija, responsabilta, u jekk aħna nużaw ukoll flus pubbliku mill-kontribwenti tagħna aħna x'ħan irċivu lura. Fl-opinjoni tiegħi mhux bizziet li aħna jkollna entità ta' konsultazzjoni fejn is-Sur Barnier jista' jmur ta' sikwit, jien ħafna rispett ta' Sur Barnier, però bil-flus tal-kontribwenti tagħna wieħed irid jara li ir-rappreżentanti tal-Ewropa huma bbażati skont il-valuri tagħna, ġifri eletti mod demokratiku. Ġifri aħna f'dal istadju tajjeb li niddiskutu ma' dawn l-istituzzjonijiet livelli dwar livelli kif aħna nixtiequ li l-valuri Ewropej u l-prinċipji Ewropej biex wieħed jorganizza dawn il-dal-ġid pubbliku ikun jirrappreżenta jew jaqbel mal-valuri li fil-fatt ħadmu għal-jom tant il-kontribwenti tagħna. In-nies, iċ-ċittadini, iġġildu ħafna daw il-valuri u meta aħna nimxu fuq livell globali, aħna għalmenu rridu li dan jaqbel mal-input tagħna sabiex bekk aħna narraw dawn il-valuri bażiċi rispettati. Din hija attenzjoni li Importanti li natuwa li daw il-kwistjonijiet, tajb li konna diskussjonijiet miftuħa, anki mal-entitajiet relevanti, u anki niddiskutu magħhom il-bidliet organizzattivi li jaqblu ma' dawn il-valuri. U għaf hawnhekk, jiena ħerqan ħafna biex nisma' u naqra dan ir-rapport. Sur nammira nammirak immens għaliex ta' bilħaq dan huwa rwol affaxxinanti ħafna biex nibnu xi ħaġa bħal l-istituzzjoni demokratiċi anki fuq livell globali. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Gigo, en nombre de eh, los conservadores. Grazie Hafna. Sur Strojek. Kommenti interessanti ħafna, specialment fit-tmiem. Jina sa nitkellem fissem sem sur Kamak għaliex bħalissa qiegħed fuq ħidma tal-ICR u għalhekk sa nipprova eh, naqra bl-Ingliż minn naħa tiegħi. Is-sur Kamar jgħid illi matul din l-aħħar sena jiena kont f'kuntatt ma' numru ta' investituri illi esprimew tħassib tagħhom dwar il-proġett eh, eh, ta' jien ta' standards rapportaġġ finanzjarju. Naħseb illi l-kontabilità Ewropea u tal-Istati Uniti għandhom miri differenti u jekk niprofaw noħolqu sistema armonizzata nistgħu noħolqu wkoll konfużjoni fl-Istati Uniti mis-sena 1933 wara il-depressjoni l-kbira il-miri kienu iktar stretti ġifiri li jkun hemm informazzjoni fuq il-kumpaniji u s-swieq minnaħa l-oħra fl-Ewropa il-tradizzjoni tagħna tmur iktar lura u kellha rwol iktar ċentrali biex noħolqu governanza u ġestjoni aħjar il-kontabilità e, jistgħu jitħadmu biss min-naħa tal-awdituri jekk kunu ġusti biex niżguraw l-interessi tal-partijiet interessati kif ukoll tal-kredituri jkunu protetti matul l-aħħar 30 sena il-proġett ta' konverġenza internazzjonali minnaħa tal-ISB wassal li kien hemm kompromess bejn l-approċċ eh, l-approċċ tal-Unjoni Ewropea u jidher il-standards internazzjonali sa issa u introdotti mis-sena 2002 fl-Unjoni Ewropea eh, ġew approvati b'mod ħażin l-IFRS għandha tiġi biex approvata jekk tkun konformi mal-liġi tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea aħna rridu li jkunu diskussjoni dwar kontabilità fl-Ewropa, jekk aħna kuntenti bil mudell tal-Istati Uniti, Dan għandu jkun però jekk nemnu il l-kontabilità għandha tkun eh, ta' inċentiv għal managers u diretturi f'benefiċċju tal partijiet interessati u kredituri aħna rridu eh, nikkonsidraw jekk għandux ikun hemm din il-konverġenza jew le. Jiena naħseb għandu jkun hemm standards internazzjonali, però ma nistax nappoġġa dan il-proġett jekk riżultat ifisser eh, konverġenza ta' standards ħżiena li ma jurux il-sitwazzjoni vera tal-finanzi ta' kumpaniji hekk mitluba mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jgħid is-Sur Kamal. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Strojek. Ma nafx hekk forsi l-Kummissjoni għandi xi kummenti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Għadna kif smajna. Numru ta' kummenti ta' tħassib, kwistjonijiet li rridu naħdmu fuqhom fix-xhur li ġejjin, issemmew il-kwistjoni eh, relatati mas-Sur Banjer, illi seġu mnedija mill-qrib u anka fil-ħdan diġi markt edin noħol u studji eh, fuq din il-kustjon edin naħdmu mod attiv u rridu nifanalizzaw dan l-eżerċizzju sa nofs is-sena 2014 ġifri din il-proċedura diġa ħadme bdiet. Fl-istess ħin semmaw wkoll il-xogħol ta' Sur Rashted minnaħa ta' Sur Barnier il-mira hija illi wara id-dibattitu tal-Ekof Novembru tal-2012 eh, naraw kif aħna nistgħu nikkontribwixxu b'mod effettiv għal dan il-proċess ta' standardizzazzjoni internazzjonali teżisti wkoll Lev Bragli abbord ta' konsulenza tal-Kummissjoni, għanna leżma, għanna esperti fuq livell nazzjonali, ġifieri entitajiet differenti biex eh, nikordinaw fil-kien mal-IASB. Ir-rekomandazzjonijiet ukoll huma mistennija li jaslu sa tmiem Novembru. U għalhekk qegħdin nistennew numru ta' risposta għal dawn li mistoqsijiet importanti, semmejna wkoll konċett ta' prudenza eh, minna ħata Sur Kamal eh, prudenza dwar neutralita, dawn kollha huma kunċetti illi huma imsemmija fil-qafas konċettwali tal-ISB. Dan huwa qafas importanti ħafna li qed jiġi rivedut. U għalhekk l-ISB għadha kif bdiet eh, din il-proċess ta' reviżjoni u għad irdu nħarsu leħ. Għanna ħin għandna ħafna proġetti u idealment jirnexxinna nagħmlu kollox bl-ordni it-tajba u r riżultati ta' dawn l-eżerċizzi. Eh, nżommu kol f'moħna li l-iskadenzi għal aħħar ta' l-2013, u għalhekk irridu nżommu l-influenza tal-Unjoni Ewropea. Irridu inkomplu dan it-tip ta' finanzjarament speċjalment biex l-ISB ikun parti tal-board tal-monitoraċ li fiħem ukoll is-sur Banjer l-Unjoni Ewropea għandha wkoll tikkontribwixxi għal eh, fondazzjoni tal-IFRS biex nabbozzaw dawn l-standards dunħolqu bilanċ minkejja differenzi ta' nazzjonalità u sfondi differenti hemm ukoll gruppi ta' interessi differenti u l-Bord ta' Monitoraġġ illi huwa responsabbli mill-kriterji biex jintażlu il-membri tal-ISB u għalhekk naħseb illi għandna nibqgħu fuq dan il-Bord ta' Monitoraġġ biex inkunu nistgħu ninfluwenzjaw l-għażla tal-istaff. Din hija l-mira tal-proġetti li qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa. fi żmien 10 snin l-ISB għamlet ukoll ħafna progress, imxiet minn organizzazzjoni żgħira, influenzata minn naħa tar-Renju Unit u saret ħafna ktar trasparenti kif diġà semma minn wieħed mill-kelliema dan huwa il-qafas li fih il-Kummissjoni qiegħda tagħmel il-proposti tagħha. Qed nħares li n-noti tiegħi Semmejna wkoll il-proċess ta' approvazzjoni tal-standards, hemm kriterji ta' approvazzjoni li huma kruċjali. Din hija xi ħaġa wkoll li rridu nħarsu leha, nirrevedua anka wara il-proċess ta' valutazzjoni li qegħdin eh, innedu. Ġol darba tintem il-missjoni u jintem eh, ix-xogħol. Naħseb illi semmejt il-kustjonijiet kollha, grazzi ħafna l-Kummissjoni. Lura Sur Gigold. Dan huwa interessanti ħafna. Eh, nixtieq nibgħat il-ħajr tiegħi li sur Maxtat naħseb li dejjem kellna skambju ta' informazzjoni tajba miegħu u dejjem ħadem anka favuri trasparenza jekk irnexxielu dan ir-rapport jibdel l-ISB daqs kemm irnexxilu jibdel affajt fl-IB naħseb eh, illi għanna fejn irringrazzjawh. Inkun interessat inkun naf jekk nkunu x'nistgħu naqsmu mal-kumitat il-mandat li rċieva u forsi konna diskussjoni konstruttiva miegħu dwar din il-kwistjoni anka dwar kwistjonijiet ta' kontabilità demokratika u trasparenza sħiħa u l-influenza u l-budget. Eh, nixtieq nkun nafu mhux parti mill-mandat tiegħu wkoll. U anka eh, miex kwistjoni jekk huwiex anglosassonu jew le, però iktar jimpurtani mill-standards Ewropej eh, f'dawn l-istituzzjonijiet Normalment l-istituzzjonijiet anglosassoni huma demokratiċi daqs dawk tal-Unjoni Ewropea għalhekk ma nasibx li kwistjoni. Però l-ISB fl-istruttura tagħha hija ftit Ġermaniża, ftit ċeka, ftit Amerikana, ftit Renju Unit. Hija struttura illi twildet mid-demokrazija u illi fil-membri tagħha li jieħdu d-deċiżjonijiet jikorrispondu il anzi tista' tkun ta' problema għal istituzzjoni li suppostija kontabbli għal ġid pubbliku għalhekk nixtieq nkun naf dwar il-mandat tiegħu. Grazzi ħafna Sur Gigold. Sur Stollingan, forsi għandek xi kummenti ħarija. Iva, sur President. Jina konċert illi kelli nisma kummenti interessanti dwar dan ir rapport però minħabba illi domt ħafna biex nifhem dwar xirdu nagħmlu dwar dan ir rapport Il-problema hija li għandna biċċa xogħol b'dan ir-rapport. U hemm ħafna kwistjonijiet li semmew illi naqbel magħhom isieħ. Però biex biex nagħtu risposta għal dawn il-kwistjonijiet eh, m'għandux xaqsa ma' dan ir-rapport sfortunatament. Sur Klins, inti semmejt il-kwistjoni dwar l-interess pubbliċi tas sideboard responsabbli eh, mill kontabilta internazjonali l-International Federation of Accounts kif ukoll setturi pubbliċi oħra fejn għandu x'jaqsam l-awditjar. Inti saqsejt jekk għanniex inkomplu nifinanzjaw din l-organizzazzjoni jew le. Naħseb illi għandna inkomplu nifinanzjaw din l-organizzazzjoni qegħdin nitkellmu 2.3 miljuni għal seba' snin u l-Kummissjoni Ewropea qed tiffinanzja wkoll il-korp ta' monitoraġġ u tnejn minn kull 10 membri qegħdin fil-VIOB u naħseb illi irrid ikonna rwol f'din l-organizzazzjoni u irridu nkomplu nżommu l-preżenza tagħna fiha. Il-kofinanzjament tagħna huwa 22% tal-budget totali u l-istess huwa l-ammont għal programm preċedenti ġifiri fl-2011 u koll kien 22%. B'din l-organizzazzjoni għan ħadna impen fil-rapport preċedenti tagħna li jridu jiddiversifikaw il-sorsi ta' finanzjarjament għaliex kien hemm tnejn biss. L-International Federation of Accountants u l-Unjoni Ewropea. U x'kenna fil-programm preċedenti tajnija xogħol din organizzazzjoni, ġifiri li dvarja s sorsi ta' finanzjerament tagħha. Jina saqsejt jekk dan il-biċċa xogħol saret u jider li iva saret. Issa, dwar il-proposta ta' Surgi Gold, ġifiri li konna smiħ hawnhekk fil-kumitat tagħna, ma' dawn it-tliet organizzazzjonijiet illi aħna qegħdin nifinanzjaw mill baġit tal-Unjoni Ewropea, naħseb li din hija idea tajba ħafna. U forsi nistgħu anka eh, norganizzaw ma' Sinjura Bowes biex norganizzaw dan is-smieħ ġifieri. Qed iħares li hawnhekk b'mod eh, attent. għanna flus għal dawn id-diskussjonijiet. L-aħħar kwistjoni. Għanna biċċa xogħol ġdida, eh, konsulent ġdid għal Sur Barnier, biċċa xogħol għal Sur Schneider. Dwar l-informazzjoni saħħa ta' Novembru, l-Kummissjoni x'għandha tagħmel biex ittejjeb il-governanza ta' din l-organizzazzjoni. Naħseb illi t talba tas sur Gigold eh, napoġġa jiġifieri li jkollna mill-iktar fis possibbli eh, skambju ta' opinjoni, opinjoni ma' eh, flimkien mal-Kunsill. Grazzi ħafna u naddu issa Għal dati, mela l-abbozz jiġi prezentat fi 11 ta' april ta' din is-sena mbagħad l-emendi tistgħu tibatuhom sal-aħħar ta' april id-diskussjoni fuq l-emendi ħassi fit-28 ta' Mejju u l-votazzjoni fil-Kumitat Ekonomiku ħajsi fl-24 ta' Ġunju. Il-votazzjoni fil-plenarja għadna ma nafux meta ħajsiru bekk issa nistgħu nagħmlu nalqu diskussjoni tal-lum ħlif kemm ngħidu li dialogu ekonomiku mal-President tal-Eurogroup il-Sur Blum, ħassir fis-sala c 050 ġifir mhux din is-sala hawnhekk. Iġok joġobkom, nitlobkom, fid-disa bum kunu hemmhekk puntwali għax il-President irid jitlaq fl raw nofs. U aħna għumbat jidu nivvotaw, ġifieri kjoġobkom kunu fil-ħin. Narakom għada.